29 września 2011 roku. Is-seduta ġi sospiża fid-29 ta' settembru 2011, issa tissokta, għandna point of order. Għandna delegation visit għall-Iran. Il-kollega Stevenson, ekki oġbok? Grazzi ta' tassew, President. President, l-aħbar dal-ħodu illi il-gvern Amerikan kixef komplot mill-Iranjani biex jassassinaw l l-Ambaxxatur mill-Saudi Arabia ġewwa Washington flimkien mal-aħbar illi mitt.